battitu importanti ħafna illi nikonkluduh issa qabel ma morru għal punt li mis għandu stqarrija rapport ta' Marzu tal-2017 il-President eh, deċida il jimponi sanzjoni fuq is-Sur Cohen Mika mħabba kummenti inaċċettabbli fuq in-nisa matul is-seduta plenarja tal-ewwel ta' Marzu fis-27 ta' Marzu. Uh, Ħanna ngħidu illi ma jkollux intitolat għal perdiem u dama preġudizzju eh, għal vot tiegħu fil-plenarja, ġifieri perdiem ta' 30 il-ġurnata u sospensjoni temporan ta' parċipazzjoni fl attivitet tal-Parlament tal-perjodu ta' 10 tim fil-Parlament, fl-entitajiet, komitati, delegazzjonijiet fejn jintaqgħu kif ukoll il-projbizzjoni milli rappreżenta l-Parlament bħala parti minn delegazzjoni interparlamentarja, konferenza interparlamentarja u xi form interistituzzjonali għal perjodu ta' sena. Fi 27 ta' Marzu sur Komen Meke eh, ħareġ ressa appell fuq din deċiżjoni biraħ il-Bjuro tratta dan l-appell u konferma deċiżjoni tal-President u s-sanzjonijiet li jidħlu fis-seħħ. Mela, Sinjuri. Issa immorru għal punt li mis fuq l-agenda tagħna rapport l-Onorevoli Dalton fuq l-approvazzjoni sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom u ta' sistemi komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi u l-ewwel kellim għandu erba' minuti u għal rapporter l-Onorevoli